tax-xogħol parlamentari meta mbagħad naslu għal punt fuq id-discharge mela imbagħad kulħadd għandu il- libertà li jagħmel li jgħid dak li jrid. Mela, issa l-konferenza tal-presidenti tal-gruppi Hawn dawn il-proposti ta' modifika għall-agenda il-2 ta' april il-diskussjoni konġunta fuq il-politika estera u s-sikurta komuni sessir il sessir il-ħamis fil-ħodu. U sara s-sanamlu għalek rapport wil-mat fuq il-clinical trials imbat kunem, dibattitu konġunt fuq il-komunikazzjoni elettronika. Il-rekomandazzjoni ta' Revoli Muniz fuq l-Strategija Ewropea rigward tal-Iran tneħħit mill-agenda tal-lum. Id-deklarazzjoni tal-Viċi President rappresentant Oli fuq istituzzjoni tal-Iran sa' il-ħamis filgħodu wara diskussjoni konġunta fuq il- politika barranija u s-sigurta. Dan ser jisir permess ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-affet. Il-punti li ġejjin ser jizdidu mal-lista tal-voti tal-lum. Il-rapport ta' Wilmot fuq il-clinical trials, il-rapport Kleva Kekus fuq il-parent companies. U issa, punt numru erba, il-punti li ġejjin tneħħew mill-voti tal-erba għal-għada. Il-żewġ rapporti karim għandhom xjaqsmu ma' revizjoni tal-statut ma' l-auditjar u rapport danjan u kol tmexxa għal-ħamis. Il-rapport għalli kapor jedof fuq eh, id-dħul u l-ispejjeż tal-Parlament tal-2015 u kif ukoll ir-rapport Kaspari fuq u l-swieq tal-appalti pubbliċi tneħħew mill-aġenda. L-ħames punt rekomendazzjoni Omen Ruiten fuq il-mobilità tal-ħaddiema tneħħiet mill-aġenda u minn floka ser ikun hemm ir-rapport Zaleski fuq it-tnaqis jew l-eliminazzjoni tal-taxxi ta' dwana fuq il-prodotti eh, ġejjin mill-Ukrajina. Għada, 3 ta' April, dawn il-punti li ġejjin ser isiru għada fil-ħodu. Diskussjoni konġunta fuq il-politika Eh, komuni fuq il-sigurta barranija, l-istqarrija tal-Viċi President fuq l-Iran, il-rapport Fjellner għal l-oġġettiv użu doppju, il-voti ta' Dej Castillo u Urzvok ser jibqaw il-ħamis fil-ħodu. Dawn huma deċiżjonijiet li ħadu il-President tal-gruppi. Hawn kommenti? mamx kummenti għalhekk dawn il-modifiki huma approvati għalhekk istaw wkoll adottajna l-aġenda. Ħanibdew billi niddiskutu il rapporti Nibdew bil rapport ta' l-Onorevoli Wilmot fuq l-esperimentazzjoni klinika fuq għal-mediċini għall-użu mill-bniedem. Nati il-mikrofonu mill-ewwel l-Onorevoli Wilmot. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi l-ewwel li Shadow Rapporters għax-xogħol tagħhom għaliex huma għamlu ħafna xogħol f'dan il-Parlament. Nixtieq nirringrazzja l-Presidenza li